deputati li ma, ma edin maqbudin fit traffiku imma naħseb li aħjar nibdow. Nafsija li ġejja se nitkellmu fuq il-punt numru 7 ġifiri il-ftajim tal-Unjoni Ewropea u bejn Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera. Hemm dispożizzjonijiet dwar kooperazzjoni cross-border, terrorizmu, il-kriminalità cross-border, u l-akkreditazzjoni ta' min jagħmel l-attivitajiet fil-qasam forensiku anki laboratorji. Ir-rapporter hija Roberta Mezzola għadha maġiex edha fit-triq imma. U fuq dan il-punt għandna il-kollega Sinjura Dupont. Umbat wara nisimaw xandom xedunna il-shadows. U dan il-punt numru seba' se nabbinaw mal-punt numru 8 l-istess rapporter għax hawnhekk għandna miftejjin bejn l-Unjoni Ewropea u Liechtenstein fuq l-istess punti u bl-istess ukoll xedew rapporter ġifieri żewġ punti se naqduhom rapport ta' Sinjura Dupont nibdew bih, umbat nisimgħu shadows Qabel ngħidulkom se tkun l-iskadenza għall-emendi. Mela, Madam Dupont. Grazzi, President Ovvjament jiena mhux Roberta Mezzola, imma għan nipprova nirrappreżenta l-aħjar mod iż-żewġ dossiers m'għandhomx ituna problemi il-Parlament Ewropew irid jara fiex qegħdin f'dawn il-ftejmiet u mal-Iżvizzera u anke mal-Liechtenstein. Ġifieri skont deċiżjoni tal-Kunsill dwar kif se niġġieldu it-terrorizmu, il-kriminalità cross-border u anke dawn il- providers ta' servizzi forensiċi. Fil-Parlament Ewropew dejjem aħna ħadimna biex insaħħu s-sigurtà tal-Unjoni u mod li nagħmlu dan hija li jkun hemm ukoll bdil ta' informazzjoni li tkun iktar mod effiċjenti. Ovvjament il-kriminalità mhux biss fl-Unjoni Ewropea manki li lil minna ssir u tajjeb jekk aħna verament irridu niġġieldu kriminalità internazzjonali rridu ikollna informazzjoni li stgħu norbtu fuqha. Għandna l-Konfederazzjoni tal-Iżvizzera il-Prinċipat tal-Liechtenstein nikkooperaw magħhom fuq databases anki l-analiżi ta' informazzjoni, sistemi ta' identifikazzjoni u data ġenerali. Dan nistgħu nagħmluh għax dawn iż-żewġ pajjiżi jaqdu il- il-rekwiziti kollha ġifiri aħna il-żewġ ftejimiet lesti li naċċettawhom. Sur Moreno Sanchez għall-SND. Grazie President, tajba l-kulħadd mill-grupp Mill-Grupp Soċjalista u Demokratiku tal-Parlament aħna nħossu li dawn ir-rapporti huma importanti ħafna l-kooperazzjoni eh, tal-pulizija importanti bistax nħallu aħna il-terroristi u kriminali għadu minn pajis jħor jissu xejn mux xejn għanna il-ġihadisti, al kajda kanna l-leta u koll, u għalek aħna għannatu appoċ sħiħ għal daw iż-żewġ rapporti, iktar kif konna kooperazzjoni tajba aktar aħjar, grazzi. Thank you very much, Chair. I'm today. Grazzi ħafna l-lum. Nitkellem għannom ta' Anthony Hukax ma setax kumman l-lum. il pożizzjoni hija li għandna naċċettawhom dawn iż-żewġ ftehimiet u dawn huma l-argument tal-messaġġ tiegħu il-ġlida ta' kontra terrorizmu u l-kriminalità cross-border hija waħda mill-ikbar l-ola prioritajiet tal-ċittadini il-deċizjoni ta' prum u kol garantixxu l-investigazzjoni għal din kooperazzjoni bejn pulizija u anki l-ġudikatura u għalek anki il-riżultati forensiċi li jisiru fil-laboratorji il-fat li jiġu aċċettati miż-żewġ naħat hija ħaġa importanti. Ma jistax ikun li aħna niġġildu kriminalità sa fejn jaslu l-frontieri tagħna. Hemm bżonn ukoll konna aċċess tad databases tal-Iżvizzera u tal-Liechtenstein, l-informazzjoni dwar id-DNA Sissa nafu li hemm iktar minn 5000 grupp organizzat li qed jiġi investigat fl-Unjoni Ewropea wkoll għalhekk hemm bżonn din l-intelligence u l bdin tal-informazzjoni. Fit Kenna u kol il-fat li nirringrazzjaw il-Sinjura Mezzola tal-li ħadmet fuq dawn il-deċizjonijiet. Issa għal-grupp tal-ħodor. Is-sur Kofort. Grazzi ħafna, President. Jiena naħseb li verament mannix ikonna edin eh, ehm, diskutu dawn l-affarijiet hawnhekk tant qegħdin ftit nies hija ħaġa assurda li qegħdin niddiskutu. Aw forsi 10 MPs veru li hemm raġunijiet, forsi hemm laqgħa toħra li qed jattendu l-MPs, imma jiena naħseb li hija verament ħaġa stramba li noqogħdu hawnhekk u qed naraw li hija kamra vojta fil-fatt. M'għandniex naċċettaw sitwazzjoni bħal di. M'għandi xejn ngħid fuq eh, dan, dan suġġett Ħlif dak li qed. Fil-fatt, inti ma konċ qed titkellem bħala shadow. Iva, ħafna drabi Eh, ekk jiġri, eh, mux l-ewel darba li aħna kena nitalmu kif naħdmu eh, fil-parlament din il-retorika dwar min jgħataw. U mux dawk li edinaw li għanna għandhom x'jaħtu għawnek hija responsabilità li nispjegaw lil pubbliku li xi kultant l deputati jkunu qegħdin jattendu xi laqa toħra, qegħdin jagħmlu xor ieħor. Ħadd m'għandu tort f'dan, imma madana kollu. Biex ix-xogħol ikompli għaddej. Jiġifieri għamel xogħolok tax xedow Jiena naħseb fuq l-ewwel punt li suppost diskutejni jessa d-disaw nofs. Ekkem xie kummenti oħra mir rapporters Hemm xi ħaġa oħra xi żidu le? Xi kultant anke l-Kummissjoni forsi jkollha xi ħaġa xtejt le? Għandkom xi ħaġa xtejdu kummissjoni laqas. Mela. Nfakkarkom mela li dan il-rapport eh, speċjali jippermetti emendi li l lura il-kommenti tal-rapporter. Iġifiri fil-prattika l-iskadenza l-14 ta' novembru, jume oħra, sa' sitta. U l-vot fil-libe se neħduħ fit-tini ta' namlu fit-tini ta' Deċembru fit-2 ta' Diċembru. So, we've got a second point in the order of the day scheduled by għanna puntiħor sa' disanofs għanna eh, il-punt dwar il-Europol. Għanna il-direttur tal-operations tal-Europol li għadu ma' wasalx għax dan il-punt suppost niddiskutuħ fid disanofs. Għalek namlu waqfa ta' kwarta un bat inkomplu bix-xoltana. 10 minuti, 10 minuti, 12 minuta. Grazzi tal-li edin tifmu. Jidispieċini li ma tantx edin nis dal-ħodu, imma rridu naraw kif nitalmu naħdmu fl-imkien. was saying Dear colleagues, let's resume. Now, it's a scheduled time for the second point in the... Nistaw imorru għattini punt l-Europol eh, Kalmu fuq la jokta tal-Euro il-rapport Internet Organized Crime Threat Assessment. Għandna l-prezentazzjoni minn antisur Will van Gemert. Nilqawk fil-Kumitat Libe, inti u kol Deputy Director għal-Operat fil-Europol. F'Ottubru 9 ta' din is-sena, il-Europol adotta la jokta dan ir-rapport fuq li fih insibu il-teddidit possibbli um, artificial intelligence, new tech, dawn huma kollha kunċetti li nsibu fir-rapport il-pulizija naraw li dejjem iridu jħabtu ċomma teddidit ġdiet ġodda. Dejjem minħabba teknoloġiji dejjem javvanzaw. Għalhekk aħna nilqgħu magħna sur Van Gemert nilqgħu kmana sinjur. spiegana ftit il-rapport u l-kontenut tiegħu. U mbagħad nistgħu wkoll niddiskutuh xi ftit. Dan il-punt għandna sija dedikata għalih. Ġifiri wara il-preżentazzjoni il-membri jistgħu wkoll jiddiskutuh fidejk, Sinjur. Grazzi, ħafna u għawnur nerġa ninsab ruħi għawnek eh, ma'kom biex eh, għaw il-kollegi Fernando Ruz li huwa il-kap tal-operat għawnek fil-uffiċu tal-Europol fi Brussel. Aħna mux bissan tu prezentazzjoni ma' edina għad dispozizjoni biex nirrispondu għal-mistoqsijiet ta'kom. Se għalkom ftit x'inija la jokta nġbru ftit konklużjonijiet kif tistgħu taraw ukoll Dija jukta hija priorità eh, flagship palina, ġifiri l-threat assessment u għawnek qed nitkellmu fuq l-internet u l-ċibernetika. Hawnhekk l-informazzjoni għandna eh, l-informazzjoni mill-industrija, mill-akkademja fost l-oħrajn, il teddidit li kena qabel, fil-futuru li għanna bħalissa, taraw l-investigazzjonijiet, u tinkludi u koll numru ta' rekomandazzjonijiet biex tinforma dawk li jihdu deċizjonijiet intom per eżempju fuq kull livell ta' politika strateġika. B'dan il-mod mux biss ġifiri kif se namlu assessment ta' dawn it teddidiet imma naraw ukoll il riżultati pożittivi li kellom il-servizzi tal-pulizija. Aħna nippruvaw ukoll ikonna vizjon biex naraw eżattament forsi xi xemna nippreparaw ruħna. Dawn huma il-keywords fil-rapport araw ftit fuq l-iskrin ta'kom. kom dan il-klim jekk forsi intikom kelma li tirrappreżenta l-iżvilupp fil-kriminalità permezz tal-internet hija l-kelma audacious. Ġifiri, il-fatt il-mod ta' kif minn fuq l-internet jinħolqu koll opportunitajiet ġodda Ovvjament il-GDPR jini jiġi diskussu kol u jidħol f'parti fil-assessment. ċim bidel? jekk wieħed iqabbel ftit l-aħħar rapport li kellna fuq il-xelluk l-2018 konna għadna nifukaw fuq il-min qed jagħmel ir-reat issa qed niffukaw ftit il-moħħ wara ir-reati l-insibu fuq in-naħa tal-lemin tal-slide. U l-konklużijiet l-iktar importanti mill jokta hija li ovvjament l-attakki li jsiru huma iktar iffukati jagħmlu iktar sara lis-soċjetà tagħna għax ikunu jirrendu iktar qed naraw ġifiri din il-component ċibernetiku li dejjem jiżviluppa. Kollox qed jevolvi pass maġġel. l-ammont u kol ta' materjal li jintuża l-abbuż sessuali kull ma jmur jiet jikber u kol li dan eh, joffri teddida ġdida għall-law enforcement ovvjament eh, materjal u kol espliċitu li eh, jintefa fuq l-internet mizzaza u bat jintuża ħażin kriminali. Dak li nsejħulu dark markets fuq l-internet, il-deep.web u dawn kollox emmin e, e, biħli sparixxow u hemm attentat għal dawn il-marketplaces tal-komunikazzjoni kif jintużaw, anki ġifri l-encryption fuq l-internet. Il-Crime as a Service u kol hemm il-DDoS attakki ta' dan it-tip li qed naraw li kull ma jmorru wkoll qed jikbru. Issa, fuq il-xejriet, qed naraw iktar abbuż mill-encryption, il-cryptocurrency, u anki l-anonimità fuq l-internet li dawn jirrendu ħafna diffiċli l-investigazzjoniet li jisiru. ħafna drabi l-informazzjoni u tkun impossibli jiksiba xtaqt insemmi li kollox jitratta, eh, eh, kollox iserra fuq id-dejta xija komodità. Ġifiri, il- anki biex jamlu reconnaissance għall law enforcement li l-ikbar sfida hija kif wieħed jista' jkollu aċċess għad dejta u minna joħroġ ukoll eh, jimbraħ l-investigazzjoni tiegħu. U kif juża din id dejta fl-investigazzjoni. Fuq l sfid nkellimkom iktar tard fil-prezentazzjoni. Hawnhekk qed taraw il teddit prinċipali u tendenzi jekk taraw ukoll kif um, cyber dependent crime per eżempju il-DDoS attacks qed naraw ukoll l-infrastruttura kriminali pala fattur prinċipali. Il-frodi ta' fil-pagamenti, ovvjament din hija frodi li eh, verament teddida tirrappreżenta teddida kbira hemm l-skimming. Hemm mm, il-problemi bil-ATMs ukoll. Il-business email compromise hija wkoll teddida prinċipali kif semenitilkom lejjaj li tintuża mill-kriminali b'tali mod li jimitaw il-vuċijiet ta' CEOs, per eżempju. Il-social engineering huwa fattur ta', ta dawn l-attakki. Il-bnidem dejjem jibqa il-parti il tal-katina l-iktar dajfa. Dawk li jiselfu l-accounts tagħhom għal-self ta' flus u kol frodi b'dan. Ġifiri, il-sistemi finanzjarji ġodda, eh, il-reati jikbru maħħa fuq l-isfruttar sessuali ta' tfal fuq il-permezz tal-internet dejjem tibqa' teddida prinċipali. Ovvjament permezz tal-internet hemm il-fatt li jippruvaw isibu it-tfal biex jisfruttawhom. Din hija wkoll sfida kbira għall law enforcement. Kif tistgħu tapprezza? Fuq l-isforzar sesswali din hija teddida għas soċjetà kollha kbira u fuq dan l-abbuż ta' tfal permezz tal-streaming ukoll. Ġifiri sfruttar kważi kummerċjalizzat. Issa fuq id-dark web, ġifiri għal ċertu servizzi u prodotti li eh, ma jkunux approvati, websites li joffru minn kollox anki fuq eh, eh, eh, suġġetti iktar speċifiċi. Ovvjament dan huwa kuntest li jinbidel ħafna. qed naraw ukoll li jintużaw messaġġi online għal dan il-kummerċ permezz tal-internet. Dak li l-slide li jmiss. X'qed jagħmel Europol mal-Istati Membri dan sibu fir-rapport. aħna fil-Europol ħloqna tim li huħsib id-dark web biex jgħinu l istati membri fl-investigazzjoni tagħhom. Fuq ix-xelluk tistgħu taraw dak li sibna wara li nexxilna ikonna informazzjoni fuq ċertu swieq Mbagħad hemm il-Power Off, eh, program li naħdmu mal-Aġenziji tal-Law Enforcement biex inwaqfu ċertu attakki għanna aktar minn 150 elf klienti li jużaw dan is servizz tal-power off kienu iħalsu per eżempju 15 eh, il-euro fix-xar biex jakkwistaw attak DDoS. Dan eh, ħriġ investigajna min qed jissuplixxi u anki min kien qed juża dan is-servizz. U tielet eżempju hawnhekk huwa fuq il abbuż sesswali investigazzjoni li mbdiet fl-2019 fl-Istati Membri wara li kien hemm dan din eh, batunna l-informazzjoni li NCMEC mill-Istati Uniti aħna identifikajna suspett, il-persuni suspettati li kienu per eżempju jaħdmu minn pajjiż u jgħixu f'pajjiż ieħor bħala ġurisdizzjoni għamilna ukoll search fil-dar u sibna li kienem iktar minn 40 profil online għal grooming tal-vitmi. Tal Ovvjament messaġġi li kienu mistura, encrypted, dejjem ġifiri biex eh, dawn it-tfal jiġu abbużati. Il-persuni suspettati ġew identifikati il-vitmi vittmi wkoll imma l-investigazzjoni għadha d Minn dawn l-investigazzjonijiet aħna noħol u Cyber Patrol, Cyber Patrol Week, attivitajiet fejn stati membri jipparteċipaw, jiġu fil-headquarter sana fil-Europol biex jitalmu mux biex fuq l-abbus imma tip ta' swieq eh, fej jimraħ dan it-tip ta' abbus. Dejjem nipruvaw naraw li nrammu fuq id-dark eh, market. Recommendations of the report Mela, fu rekomendazzjonijiet, fu recommendations tal-rapport. Aħna nasbu li hemm bżonn ta' approċċ koordinat biex nxeklu l-attività illegali biex umbat naraw li aħna nifmu lil xulxin u minħabba l-għol importanti tal rijati kriminali aħna nafu illi qegħdin ukoll jista' jkun iktar suċċess ukoll permezz ta' din is-sistema għandna bżonn li jkun hemm iktar approċċi koordinat multidixxiplinarju illi jinkludi l partit interessati kollha li inkludi wkoll kol sigurtà online. U dan il-kampanji għandhom ikunu parti wkoll mill-politika tagħna, aħna rridu u wkoll għal eh, cyber education, cyber resilience, għabek qed konfti ftit eżempji. u aħna għandna l-kooperazzjoni għawek mas settur privat. Naħseb illi nistgħu wkoll Inħedġu l-kooperazzjoni ħabbar din xi ħaġa importanti ħafna l-infurzar tal-liġi naħseb li b'dan il-mod jekk naħdmu ma' dawn l-imsieħba aħna hemm bżonn li jkollna innovazzjoni wkoll marbuta ma' metodi ġodda ta' kif aħna nistgħu naħdmu. Issa biex natikom ftit eżempju oħra, nixtieq illi natikom ukoll issa ftit informazzjoni fuq il-slajt li jmiss fuq id-disruption tal-modell kriminali nixtieq illi il qed mill-attivitajiet li aħna konna qegħdin nagħmlu l-aħħar ftit snin. M'hemmx iktar sit tal-internet ta' ransom, ġifieri aħna rridu naraw kif aħna nistgħu innaqs n-numru ta' kriminali billi nagħmluha impossibbli għalihom biex jiksbu flus. Dan it-tattidiet aħna ftemna ma' żewġ partijiet interessati privati bilan illi kull kumpanija ħatkun edha iġġib tippreżenta ehm, regoli decrypted u l-offerta tkun mod offruta b'mod ħieles li ċittadini kollha Ewropej aħna bdejna b'ħafna imsiba differenti stawek fl-overview tistgħu taraw kif wasalna għal iktar minn 150 imsieħeb eh, bħalissa u f'dan l-isfond aħna qegħdin Nofru wkoll dawn l-odda ta' decryption bxejn. U fl-slide li messa din naraw li hemm ċertu riżultati hawnhekk anke brabta ma' dan fuq eh, testijiet tal-outreach mhux biss fil-siti tal-internet Ewropej u naħsbu li meta naħdmu bosta entitajiet differenti aħna qed nużaw ukoll ħames lingwi fil-slide li jmiss tistgħu taraw l-ammont ta' vittmi illi għenna aħna permezz din is-sistema. u għet nikkalkulaw li kienem madwar 200.000 persuna illi kienu inkriptit, aħna għet nikkalkulaw ammont ta' 100 miljon u kif għettilkom dan għet ikollu outreach globali minħabba li jem ħafna ċittadini minn iktar minn 188 pajis li qed jirrikollu għal dawn is-sit tal-internet. aħna wkoll qed naraw illi għedin eh, natu kollox bxejn u kollu fil fat għanna u koll dan l-approċ. U eżempju ieħor illi nixtieq insemmija huwa fuq l-abbuż sesswali u dan huwa sitt l-internet li aħna waqafna kważi sentejn ilu biex ngħidu l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi biex jagħmlu investigazzjoni li bħalissa waslu f'sitwazzjoni ma jistax jibqgħu sejrin quddiem iktar, jiena naħseb li l-użu ta' stampi u ritratti f'kontenut ta' abbuż sesswali qegħdin ikunu identifikati u aħna nitolbu lill pubbliku l-awtoritajiet l-istati membri biex jgħinuna nidentifikaw dawn l-oġġetti. L-idea hija li ma tix tħares lejn xi pajis pajjiż u aħna nistaw wkoll nħarsu lejn ħames pajjiżi differenti. U dan jista' jkun identifikat ukoll mill-pubbliku. U eh, l-idea illi aħna nkun nistgħu nagħtu mbuttatura l qoddim Lill-vitmi u kella dawk li qed jattakaw. Ġifiri aħna bdejna billi nippubblikaw 20 ritratt u dawn qed ħataraw ukoll fil-sit internet. ah fil-slajt li Aħna bdejna b'20 ritratt u kien hemm xi iktar minn 4000 email ta' nies li jixtiequ jgħinuna, kien hemm issa xi 186 ritratt li kien publikat u aħna rċivejna xi 24000 suġġeriment mill-pubbliku li jgħinuna aħna nidentifikaw dan l-oġġetti. Aħna qatt ma ħsibna li ħajn nixxilna insolvu investigazzjonijiet iżda hemm disa tfal li kienu identifikati minħabba dan ix-xogħol isiru żewġ bin-nies li kienu qegħdin jagħmlu dawn ir-reati kriminali kienu identifikati u arrestati. Għawek qed taraw ritratt ta' eh, eh, Lukanda, ta' kamra ta' Lukanda. Jek nistgħu mar lura slide waħda ma nafx hekk x'possibbli. Aħe hawnhekk tistgħu taraw eżempju ta' banju fejn sar abbuż aħna f ġimgħa flaxija poġġejni fuq l-internet. u mbagħad aħna eh, nbatilna il-ritratt fuq l-amin billi għandna nidentifikaw is-sit tal-internet. U aħna qegħdin identifikaw ukoll dawn l-oġġetti u r ritratti Għalli bekk nipruvaw ninu l-infurzar tal-liġi u kol dan il-qasam. Issa f'dan l-slajt istaw taraw l-attenzjoni li dan din sitta l-internet inata fil-mezzi tax xandir fl-Ewropa. Issa għawek qed nippruvaw naraw x'inhu ma t u l-iżviluppi li jista' jkollna mela. Żgur illi din eh, il-proċedura ta' ransom ħad tkun xorta waħda popolari fost il-kriminali u qegħdin naraw li bosta fornitur ta' servizzi li qegħdin jippruvaw joffru dawn is-servizzi li kriminali naħsbu illi suq ukoll eh, għal dan kollu naħsbu illi l-katina tal provista bla dubju ta' xejn nista' jkollha suċċess minħabba li l-kumpaniji edin jamlu outsourcing kontinwu ta' parti mill-kumpanija u nasbu li għabba kem riskju kbir u koll. Jina naħseb illi hemm element u koll ċibernetiku għawek ħalli kunem approċċi iktar speċjalizzati tal-modi ta' kif aħna edin identifikaw dawn il-metodi għandna wkoll l-iskemi ġodda taħlas illi qegħdin jintużaw issa mill-kriminali u anke qegħdin ikunu abbużati minnhom u anke l-impatt fuq it teknoloġija ħalli bekk aħna naraw kif nistgħu noqogħdu attenti għal każijiet ta' abbuż li jistgħu jkomplu jiżdiedu. Issa biex nikkonkludi jiena naħseb li jekk insumu dawn it tendenzi dak li għandna bżonn biex nagħtu tweġiba effettiva hija li aħna nieħdu eh, azzjoni u naf li hemm proposta li toħroġ minn ħadd tal-Kummissjoni fuq li evidence u naħsbu li iktar minn 85% tal-investigazzjoni kollha għandhom provi elettroniċi marbutin mal-kas, ġifiri hemm bżonn li jkollna protezzjoni f'dan il-kuntest. Il-proċess ta' sistema ta' assistenza reċipru naħsbu li hija forsi skaduta u hemm bżonn li aħna nieħdu azzjoni fil-ħin. ġifiri hemm bżonn illi l-awtorità forzar tal-liġi jkollhom sistema ta' kooperazzjoni tajba anke ma' dawk illi għandhom sistema tajba ta' kontroll minkejja r restrizzjonijiet legali. Naf li badu tiddiskuti dan il-punt aħna kena l-ewwel abbozz illi kien ippubblikat u fil-fatt rajna xi ftit affarijiet li kienu qed iħassbuna li huma relatati ma' dan u naħseb li anke fuq ehm, dak li qed nippruvaw nindirizzaw hemm ċertu kundizzjonijiet illi huma importanti ħafna li m'għandhomx ikunu limitati għal ċertu tip ta' reati kriminali. Il limitazzjonijiet għal ċertu data u kol dinja proposta għanna proposta biex minn 3 snin issa jkollna periodu ta' 5 snin u ħajkun diffiċli wkoll biex ritratti ta' abbuż sessuali ħajkunu parti minn dan f'bosta stati membri minħabba il-livell ta' pini u kastik mhuwiex qoli biżejjed aħna Qed nappellaw allura li jkollna idea ċara ta' l-ammont ta' snin illi huwa marbuta mal um, huwa marbuta mal perjodu ta' żmien hawnhekk marbut mal-pina. Kooperazzjoni ġudizzjarja hemm bżonn illi nħorġu bi proposta biex nelbu xkien li għandna bħalissa fis-sistema ta' kooperazzjoni parti minn hekk hemm bżonn illi aħna jkollna l-oddat tagħna dispożizzjoni biex jkun hemm kooperazzjoni anke fis-settur privat u l-aċċess għad-databases bas-solt. Din ma xi ftit mill-affarijiet li aħna konna qegħdin ehm, niddiskutu u fil-fatt Nistan ringrazzjakom, nistan bil ħarqali li konna din diskussjoni. Grazzi nistan niftaħ id-diskussjoni dawk minnkom li jixtiequ jitkellmu kieġobkom Issa għal waqt li titkellmu mela eja nibdew bis-Sinjura Sipelli Kjoċbok. Grazzi ħafna, Sir President, ħan iprofa nitkellem fuq xi ftit eh, affarijiet li ħasbuni ġelu ninsaqsi mistoqsija mela fuq l-encryption, forzar ta' liġi u li segwu l-komunikazzjoni ta' dawn il-kriminali li dejjem kienet xi ħaġa problematika. Issa nixtieq nsaqsik, taqbel jekk ikun hemm iktar persuni naturali iktar u legali wkoll jużaw l-encryption għall komunikazzjoni tagħhom. Bekk aħna nkunu nistgħu ngħinu wkoll f'każijiet oħrajn. Ħaġa oħra aħna din nitkellmu ħafna iktar fuq eh, attakki ċibernetiċi qed naraw li xorta waħda għandna problema mal-fatt illi l-infrastruttura l-intrapriżi u oqsma oħrajn fuq oqsma oħrajn maħniex qegħdin fis-sitwazzjoni ta' protezzjoni tajba, iżda nafu li xi ftit huma verament mhux intiqodu attenti biżejjed issa fuq eh, l-abbuż sesswali ta' tfal inti tkellimt fuq xi materjal illi qiegħed jinfresh mit-tfal stess li għedin jamlu hekk għal bosta raġuni differenti, dan m'għandux ikun xogħol tal-pulizija biss, iżda għandna bżonn ukoll li Eh, nqajmu kampanja ta' informazzjoni anke aktar kooperazzjoni mal-iskejjel, inti jekk qed tirrakkomanda u l-mistoqsija tiegħi din. Inti taħseb li qed isir xi ħaġa fl-Istati Membri biex aħna nedukaw iktar l-itfal ħalli huma jitkellmu iktar fuq dawn it-tip ta' eh, affarijiet u mhux biss joħolqu materjal bħal dan, issa fuq eh, dak li qed inti ritratti li jenuna nidentifikaw l-oġġetti u l fatti li kien hemm bosta Eh, nis involuti wkoll li tawkom suġġerimenti allura jiena nixtieq insaqsik. Hemm possibilità li nużaw reverse searches fl-internet biex naraw fejn dehru dawn ir-ritratti l-ewwel fuq l-internet. Grazzi ħafna l-Onorevoli Brickmont. Grazzi ħafna, grazzi għal din il-prezentazzjoni tant interessanti, għandi ġiftit mistoqsijiet għalik. L-ewwel nett fuq eh, dik fit-teknoloġi, inti tkellimt fuq din it-teknoloġija u eh, l-effetti ta' din teknoloġija jistgħu jkunu ta' pjuttost inkwetanti minħabba li jista' tista' tintuża din it-teknoloġija materjali li jista' jintuża l-esploitazzjoni sesswali ta' tfal u dinja teknoloġija li għedha twaqqaf ukoll u xekkel l-identifikazzjoni ta' dawk li qed jikkommettu dawn ir-reati apparti minn hekk, apparti minn identifikazzjoni tal-vittmi. X'inhi huma l-isfidi l-oħrajn bl-użu ta' din it-teknoloġija? Apparti minn hekk il-virtual rape. X'inhi din x'inhi d-diskussjoni bħalissa fuq dan it-tip ta' reat? U cyber offense jista' jikkostitwixxi stupru f'dan il-każ issa fuq l-abbuż min-naħa tal-gruppi terroristiċi. L-internet u social media qed jintużaw ħafna biex niffaċilitaw l-attivitajiet tat-terrorizmu fil-kuntest ta' prevenzjoni, edukazzjoni u l-kampanja ta' informazzjoni fil-kuntest ta' tfal u ġrida kontra l-finanzjar ta' terrorizmu. Jena nixtieq insaqsi jekk x'qed issir biżejjed ukoll fuq bosta livelli. Jiena smajt ukoll li kien hemm problemi ta' riżorsi umani wkoll anke fil-kuntest tas servizzi tal-pulizija għal dawn il-follow-ups u allura Rridu naraw jekk kienx għodda oħra biex niġġieldu kontra l-kontenut ta' terrorizmu online rridu naraw l-Europol u kol xistaw jamlu biex jgħinu l-istati membri fuq dan il-level u l-aħħar mistoqsija xi ħaġa oħra li kienet proposta f'dan ir-rapport biex aħna nelbu uh, sfidi li kienu identifikati bħalissa anke fil-ġejjin bħala risposta tajba effettiva għall unijati kriminali għal nistabilixxu ħabbi biex aħna noħorġu bl-imsieħba li huma l-iktar relevanti skont il-bżonnijiet tal-awtoritajiet tal infurzar tal-liġi tal-Istati Membri. Tista' tgħidilna daqsxejn iktar fuq din il-proposta u kif suppost għandna nimplementawha. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Kerner jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sur President u grazzi ħafna tal-li organizzajt din il-prezentazzjoni verament interessanti. Nixtieq ngħid proset l net għal din l-idea eċċellenti tas-sit tal-internet fejn għandna eh, ir-ritratti pubblikati hawnhekk. U rrid nixtieq nkun naf inti kif qed tara li l-pubbliku jkunu jafu b'dan is-sit tal-internet, kif għandhom ikunu konxi wkoll f'dan is-sit tal-internet ħallibek kulħadd ikun jista' jgħin iktar issa fuq il-provi elettroniċi din xi ħaġa li inti semmejt ukoll u naħseb illi inti qed ukoll li hemm bżonn li nkunu nafu min għandu dan l-indirizz IP. U allura nixtieq nkun naf jekk hemmx bżonn li niffukaw il-provi elettroniċi fuq id-data ħalli bekk nkunu nistgħu nidentifikaw ċertu affarijiet u mbagħad meta nitkellmu wkoll fuq id-drittijiet fundamentali. U kwistjonijiet iktar sensittivi forsi nistgħu nużaw iktar salvagwardji b'hekk nistgħu aħna ngħinu b'mod iktar prattiku minħabba li jista' jkollna wkoll dubji serji fuq id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Dan jista' jenna wkoll fil-xogħol prattiku fuq l-access data speċjalment jekk qed nitkellmu fuq użu iktar sensittiv ta' dawn l-istrumenti. Junkella għandna bżonn t iktar salvagwardji fil kontesta dejta oħra. Isir għaddu pont. Fjien danka auch von meiner Seite Grazzi ħafna. Iva, anka minna ħatin, ringrazzjakom għal dan il-rapport u għall-ideja tajba li inti eh, tajtna ta' situazzjoni jina nishtiq najt li aħna fuq Instagram u kol attivi ħafna mux biss fuq eh, l abuz ta' tfal online iżdan karjati kriminali oħrajn qed nippruvaw insolvu għal din raġuni l-mistoqsija tiegħi hija din. Jista' jkun hemm ukoll effett ieħor fuq eh, tip ta' reati kriminali differenti ħalli bekk nippruvaw nipprevenu għom, grazzi. President, je me de parler en Grazzi ħafna, President, jinsan kan bil-Franċis, jekk tippermettuni. Grazzi għal din il-prezentazzjoni. Naħseb li l-interventi tal-kollegi eh, juru verament l-apprezzament għax-xogħol li tant kbir li qegħdin tagħmlu biex eh, tiddefendu t-tfal tagħna minn l-abbuż sesswali. Verament huwa suġġett eh, li huwa bil-fors ikun għal-qalbna għandi żewġ mistoqsijiet. Intom tistgħu tagħtu iktar dettalji u tiddiskrivu kif taħdmu mal l-istituzzjonijiet nazzjonali? il-graf li kelkom fuq il-partners eh, ta'kom eh, ma tantx kienet ċara, il-Pulizija Franċiża kienet fil-qieħ u ma tantx fim tiġifieri kif taħdmu magħhom magħhom mal aġenziji tal-Law Enforcement Nazzjonali. It-tieni mistoqsija dejjem nisimgħu fuq sitwazzjonijiet ta' immigranti. Il-familji tagħhom ikunu sfruttati Iġifiri, fil-pajizi tal minn fejn jitilqu u meta jkunu qegħdin jaddu mill passaċ ġifiri fl-Afrika biex jaslu sa l-Ewropa fil- fazi fej jiddependu minn dawn il-passer minn min jitrafikom dejjem e, iħalsu il-flus intom x'qegħdin tagħmlu biex din it-tip ta' Eh, kriminali ta' eh, ġifiri ta' min qed jitraffikom eh, dejjem jagħmlu pressjoni fuq dawn il-familji tan nies li jkunu qed jippruvaw jilħu l-Ewropa. Iva, grazzi. Surma. Thank you very much. Uh, grazzi ħafna. küsijaga. esiteks, kuna ma. Grazzi, blastonjal estonjan ħan itkellem jiena. Il-mistoqsijiet tiegħi jkomplu ma dawk illi qal mill-kelliema ta' qabli jiena tajt titwila lejn l-istatistika fuq ir-reati kontra il-minorenni anke f'pajjiżi fl-Estonja u kont qed naħseb li huma dawk il-pajjiżi li l-iktar jikkoperaw. Fil-każ ta' dawn il-pjattaformi fuq l-internet li qegħdin jintużaw għal reati kontra minorenni. Il-kooperazzjoni mal-Europol waslet biex jissolvew daw ir-reati u għandkom xi data jew analiżi fuq kemm il-kriminal fil-fatt inqabad u kemm minnhom huma wet u reati għall ewwel darba u kemm minnhom huma iktar regolari u l-pini u koll għax il-pini fi stati differenti varjaw. Meta qed nitkellmu dwar dawn it-tip ta' reati aħna. Hemm ħafna każijiet fejn nies jiġu sforzati jew eh, influenzati u hemm ħafna u kol sentenzi li ħarġu minn rati li jkunu forsi osra wis, fif u wis. Ma jkunux severi bizzejjed, fit rilu fil-fatt il-Ġermanja per eżempju, kien hemm ħafna każijiet fejn in-nisa kienu qegħdin jiġu sfruttati mill-immigranti Hemm każijiet fejn immigranti fil-fatt kienu qegħdin jabbużaw mit-tfal għandkom dejta dwar dan? Grazzi ħafna Iva intiet fil-koordinazzjoni internazzjonali hemm bżonn li jkun hemm titjib. Tista' tagħtina ftit eżempji fuq kif nistgħu ntejbu dan il-kooperazzjoni internazzjonali u anka fuq li evidence naħseb li wara ħafna kontribuzzjonijiet qed naraw illi hemm bżonn ta' iktar titjib anke fuq din is-sistema ħallibek ikun hemm iktar sistema effettiva. Issa fuq id-drittijiet tal-bniedem u t-tip ta' effettività kif ehm, qed naraw illi għandna il-puntewlini marbut mas sistema, forsi xridu noqogħdu l-iktar attenti. Signora Al-Salani. Proset, vera sew ismi, President, għan itkellem bl-Izvedis jena. Grazzi ħafna ta' din il-prezentazzjoni. Għara, u xorta bl-Inglis għed nitkellem. Mela, grazzi ħafna, grazzi President. Għandi zoċ mistoqsijiet, l-għanet Inti situazzjoni sitwazzjoni kif tara? Fil-pajjiżi nordiċi qed tisemma ħafna dal kunċett ta' FBI Ewropew. X'taħseb inti? Taħseb illi FBI Ewropew jafu wassal l-iktar każijiet biex jiġu solvuti jew taħseb illi il-kooperazzjoni biżejjed biex nagħmlu progress. Ħaġa oħra. X'taħseb illi hija tixekkel il-kooperazzjoni. M'għandniex biżejjed għodda, m'għandniex biżejjed armonizzazzjoni, forsi nuqqas ta' rieda minn l-entitajiet nazzjonali biex jaqsmu l-informazzjoni tagħhom. Grazzi, u Sir Koffert. Mange tak for det, formand, og, eh, og tak til vicedirektøren i Europol. Grazzi ħafna. U grazzi u koll il-Viċi Direttur. Xtaqt insassi dwar l-arranġament Danis. Kif tafu aħna għandna arranġament speċjali fuq il-kooperazzjoni, intom minnaħat tal-Europol tista' forsi tgħidilna kentejn dwar il-parteċipazzjoni daniża f'dil kooperazzjoni u nittama li anki nisimak ktajt li għandkom kooperazzjoni eccellenti għaddejja bejn l-Ewropa u l-Pulizija Daniżi. Grazzi, grazzi lill membri kollha illi tkellmu. Jekk ma ħadd iktar jixtieq jikkummenta, induru issa fuq il-podium. Induru fuq il-kellim il-mistieden tagħna fan der Merz Għandek ċans għal u nofs prattikament, kwarta sħiħa biex twieġa għal mistoqsijiet li saru. Grazzi. Iva, namel li nista. Unħalli u koll mistoqsijiet għal kollega tijaj Fernando ikunu iktar specializzati fuq l encryption Aħna, bħal aġenzija tal-inforzar tal-liġin kol nifmu l-benefiċċji ta' l-kodifikazzjoni għax soċjetà virtuali ta' iktar sigura ma tkun ta' mill-kriminali għaf ikun hemm ukoll possibilità ta' forzar biex ikun hemm l-oversight u l-limitajiet ukoll li jeżistu biex neħi l-kodifikazzjoni dik il-parti partikolari. Ġifieri konna sistemi bħalma minna fil-wire tapping per eżempju, kun il possibilità ta' ħija tal-kodifikazzjoni anke biex inħarsu l-vitmi. Fuq il-informazzjoni u liħol u koxjenza fost il-pubbliku dwar l-abbus. Aħna għadin namlu kol kampanji pubbliċi li jistaw jintużaw fl-Unjoni Ewropea kollha mhux jiffukaw biss fuq pajjiż wieħed, pereżempju riċentement il-ġimgħa stess kellna l-feedback minn kampanja li jintużat fil-Bulgarija. U għadattajnija mbagħad aħna nippruvaw Ġifiri li naħdmu b'dan il-mod u għanna tim apposta dedikata għal daw il-kampanji. Importanti wkoll li tkun taf kif tuża l-informazzjoni li tirċivi, aħna attenti illi l-attività ta' forzar ta' liġi tibqa' ta' forzar ta' liġi ma tiġbor informazzjoni mill-pubbliku jgħinuna b'databases li ma għamġi identifikaw l-affarijiet mhux biss il-pubbliku, anke kumpaniji kbar pa' Reddit pereżempju, illi jgħinu biex dawn l-istampi jiġu identifikati dawn ir-ritratti jekk il-pubbliku wkoll jagħti semu ikollna suċessi gbar. Fuq il-gruppi terroristiċi iva fl-Europol aħna inkarregati u koll li inneħħu l-kontenut legali biex datu referenzu koll il-kumpaniji responsabbli li jiprovdu s-servizzi. Referina għal iktar minn 100.000 websites, Twitter accounts u xinu. Il-level ta' takedown huwa ta' madwar 90% ta' dawk li kun rafferti xi kumpanija mbagħad tiġi konklużjoni li dan huwa mhuwiex konformità mat-termini propri ta' referenza. Ovvjament id-diffikultà hi li dan ma jkunx fuq l-internet mod ġenerali imma ikun hemm mezzi dedikati ta' komunikazzjoni li mhux dejjem ikollna aċċess għalihom. Aħna dejjem nippruvaw nidentifikaw metodi ġodda ta' kif nużaw eh, social media b'mod differenti u ġdid u nifmu aħjar ukoll kif social media qed tintuża. Aħna l-rwol tagħna fuq kull attakk huwa li nidentifikaw il-preżenza ta' min għamel attak attakk u nġibru ktar informazzjoni għall entitajiet tal-infurzar tal-liġi biex iwettqu l-investigazzjoni tagħhom. Fuq l-arfien, ħna għanna kampanji dedikati riċentement, kif rajtu kien hemm il-kampanja ta' Crime has no gender fej provajna l-identifikaw u koll attivitajiet kriminali b'mod ġenerali. U aħna normalment ikonna jissu 8000 ruħ eh, normalment li jaċċessaw il-websites tagħna ma jekk ikollna kampanja għaddejja ġeneraw anki 200,000 utent. U il-pubbliku jgħina wkoll insolvu il-rejati fuq li evidence. Iva, għandak u koll il-metadata u minu responsabli mill-websites importanti ħafna daw l-elementi għall-investigazzjoni. Jina tal-opinjoni illi f'investigazzjoni legali għandu jkun possibbli li tikseb din l-informazzjoni. Fi każijiet ikbar fej titħol u jkollok id-data reali u skambju ta' data mekk għandak limitu. U jekk il-limitu namlu ħolu nispiċċaw ikolna kultant titlef l-informazzjoni. Kultant ikollok bżonn ukoll il-metadata. Il-pjattaforma li qegħdin nużaw kif Il-wol tal-Europol huwa organizzazzjoni pjattaforma li tippermetti l-infurzar tal-liġi billi televa fuq livell Ewropew permezz ta' kampanji ta' dan it-tip u jkollok ukoll supervizjoni ġenerali, għandek ħafna kumpanini jieħdu jużaw dil platform sewa jagħmlu jikunu pont bejn xi li qed joffri s-servizz u xi li jrid is-servizz, Uber pereżempju, aħna għandna isu għandna nista' nagħmel analogija aħna għall forzar tal-liġi aħna naġixxu bl-istess mod. Hemm rapport regolari wkoll fuq l-ammont ta' kooperazzjoni fir-regolament tagħna fil-fatt għandna rapport annwali li ġiġi wkoll qudiem dan il-Parlament fuq il-kooperazzjoni mal europol u naħseb li dak kull waqt li niddiskutu l-istati membri differenti. Sfruttament tal-immigranti iva minħabba il-moviment tal-immigranti fiż-żona Ewropea naraw illi hemm ħafna involviment tal-kriminalità organizzata anke dejjem iktar aħraġ dal-aħħar rajna f'Rettex u mitu kważi 40 ruħ. Aħna qed inżidu l-attivitajiet tagħna f'dan il-qasam billi naħdmu mal-istati membri u nuru nalmu kol dwar il-modus operandi tagħhom. però aħna dejjem hemm ir li jkun hemm sfruttament. on the question of uh, improvement of international cooperation. Fuq il-mistoqsija dwar kif nistgħu ntejbu kooperazzjoni internazzjonali, is-sistema tagħna tal-approċċ tagħna hija tirrispetta l-frontieri u l-ċiba kriminalità il m'għandix frontieri. Għalhekk il-kooperazzjoni ġudizzjarja hija biss tweġiba parzjali. Ħafna mill-informazzjoni rilevanti għal ċiba kriminalità mhix f'istituzzjonijiet fidejn istituzzjonijiet eh, statali imma fidejn partijiet privati għalhekk importanti li jkollna aċċess għal dan. U iva fil-fatt li evidence hija essenzjali. Xiftit ilu aħna ħloqna ukoll il-warrant tar-rest. U għalek rrit ukollna wkoll xi xaħadu simili biex ukollna approċċ effettiv. Dwar diskussjoni nordiga nabżon bżonn Um, FBI Ewropew. Dina mish mistoqsija li rridu wġba bħala Europol. Naħseb jiena li hemm bżonn għaliex sistema ta' FBI Ewropea taħtieġ sistema federali m'għandniex aħna. Fl-opinjoni personali tiegħi m'għandniex bżonn ta' FBI Ewropea, għandna bżonn ta' policing Ewropew. L-affarijiet jidu nagħmluhom b'tali mod u l Ewropew li trid identifika il-noqqasijiet sabiex l-affarijiet iseħħu, aħna jkollna din l-idea ta' pjattaforma u tejn l pulizija jaħdmu fl-imkien fil-fatt aħna qegħdin nippruvaw Nżidu l-arfin tal-esperti fl-istati membri differenti bħal per eżempju permess tal-ġimgħa tal-kontroll ċibernetiku jew it-task force fejn kollok 20 stat membru per eżempju li jiġu fl-uffiċċji tagħna u tidentifika il-kriminali u fl-istess ħin tħarreċ. Fuq il-prevenzjoni xodda għanna bżon, għanna bżon, nodda, armonizzazzjoni. Jekk nżommu ma' sistema legali tradizzjonali ma naħsibx li jista nistaw eh, insolvu reati ċibernetiċi. ma' Danimarka eħe eh, veru hemm eh, arranġament speċifiku għaddej ma' Danimarka m'għandniex aċċess dirett għal ċertu databases kollox irid jgħaddi permezz tal-Europol. Da jikkomplika kultant l-affarijiet, però mill-esperjenza tiegħi nistgħu nagħtuhom l-istess appoġġ bħal aġenziji oħra tal-infurzar tal-liġi bl-eċċezzjoni <coughs> għal aċċess dirett għas sistema ta' informazzjoni. Naħseb u ġibt ħafna mill-mistoqsijiet, imma ħandur fuq Fernando biex iwieġeb iktar mistoqsijiet speċifiċi għahet iġtiq iżid xi ħaġa baqa' li erba' minuti ħan nipprova naġġel fil-fatt. Kien hemm mistoqsija fuq l-attakki ċibernetiċi, livell ta' attakki ċibernetiċi aħna ħrajna ħafna attakki kull kuljum qed naraw kif kumpaniji u istituzzjonijiet qed jiġu attakkati issa. Jekk għandniex ambjent sikur biex għom, il-protezzjoni kontra attakk ċibernetiku mhux biss il-mezz tekniku li jkollok kumpanija jew gvern daw il-mezzi tekniċi li jkollhom hija kwistjoni edukazzjoni huma dejjem jattakkaw il ħol għal aktar dajfa fil-proċess u għalhekk tajjeb li tgħallem in-nies fil-każijiet ta' kumpaniji per eżempju naraw li n-nies jużaw ċertu tekniċi. Għandek per eżempju enġinjera soċjali minħabba li ma jkunux jafu. U għalek tajjeb li tallem għalix dan inqas ta' talim u għarfin hija waħda mill-vulnerabilitajiet illi qegħdin jisfruttaw dawn il-kriminali. U ovvjament dejjem għandna bżonn tal-għodda. Kien hemm mistoqsija ġenerali wkoll bħal Eh, fuq l sfruttamentu ċifri, kooperazzjoni mal-pajizi. Aħna l-20 pajjiż kollha jikkoperaw tajjeb ħafna u kollha huma eh, parti għal prioritajiet ta' impact imma diffiċli kollok statistika fuq ir-rata ta' suċċess bħala konsekwenza tal-investigazzjoni li nappoġġaw aħna imma Aħna għenna nġildu il-busta tfal l-20 sena u rajna zvilup eh, importanti għonek marbut ma l ta' teknoloġija kif u koll l-kriminali għadin jisfruttaw din teknoloġija mill-istatistika li sajdilkom li aħna bħala Europol per eżempju għadin naddu rapporti u referrals li ġejjin mill-US mill-Istati Uniti kumpaniji bbażati fl-Istati Uniti bħal Microsoft, Facebook li jirrapportaw la busta tal pjattaforma tagħhom permezz taċ-ċentru u aħna mill-Europol nadu din l-informazzjoni permezz 18 stat membru. Aħna kena 300.000 referral u wieħed minn kull referral huwa vittma potenzjali tista' tiġi salvata. Għalhekk bix-xogħol tagħna qed ngħinu l-istati membri biex janalizzaw daw ir-referrals jiffiltraw ma mux kollha jkollhom kwalità tajba biżżejjed imma fl-aħħar daw kollha jispiċċaw fuq livell nazzjonali fuq l-iskrivanija tal-investigatur. Hemm bżonn ta' riżorsi u investiment f'daw l-qasma mhux biss fuq livell ta' forzar tal-liġi naħseb hemm bżonn ukoll biex niġġieldu kontra il- dawk li sfruttaw it-tfal minnaħa tal-NGOs ta' soċjetà soċjali, xi ċentru ta' protezzjoni ta' tfal xi entità illi taqqat il daw l-atturi kollha ta' skoppa waħda. Għazbis fi għandha bżonn tkun fuq livell ta' Europol, sempliċement kooperazzjoni akbar u entità waħda illi taqqas kollox flimkien biex ikun hemm kooperazzjoni aħrar u nħarsu tfal. Kien hemm mistoqsija wkoll fuq it-teknoloġija illi semmejna wkoll fil-qasam tal-isfruttar ta' tfal. Aħna għandna bżonn ta' għodda u taħriġ. Fuq bażi regolari l-Europol aħna namlu din għalbik Um, organizational Task Force nġibu l-ikbar speċjalisti u esperti fid-dinja fil-qasam u għal 15 nanalizzaw videos, um, ritratti, stampi, reġistrati minn daw il-kriminali li għedin qasmu dan il-materjal kriminali u nipprovaw identifikaw um, il- uh, il-ħiel mill-ritratti, per esempio, ah, dan sa ta' ġara fi Franza, dan sa ta' ġara fi Spanja u naddu l-informazzjoni fuq l livell nazzjonali mbagħad. Dan huwa modell ta' suċċess kbir anke biex niġbru l-esperjenza x'inti meta l-akbar esperti fid-dinja bl-aqwa għodda possibbli tara li ikun hemm progress. U minkejja ma dawn l-inizjattivi tajba aħna rnexxin nanalizzaw biss ammont żgħir tal-materjali li għandna fid-database tagħna. Ġifiri ħafna qed nitkellem dwar miljuni, miljuni ta' files illi ħadd qatt ma kellu ċans li analizzaw u jinvestigaw, għax m'hemmx biżejjed riżorsi. Għalhekk jiena naħseb li hemm bżonn ta' iżjed investiment, iżjed taħriġ, għodda aqwa. Diġà smajna kemm importanti li l-iżviluppi attwali li evidenza li Ewropa li jirċiev informazzjoni mis-settur privat hemm proċess li aħna dejjem iridu naddu mill awtoritajiet nazzjonali u kultant dan jaf ikun ostaklu wkoll biex nirċievu l-informazzjoni. Il-Kunsill bħalissa għaddej il possibilità li reveded l possibilità li jagħti iktar ċans l-Ewropa biex jirċievi din l-informazzjoni direttament sabiex ikun jista' jagħti iżjed servizz ehm, aqwa. Ħaniqaf hawnhekk. Grazzi ħafna. Grazzi l-Viċi Direttur Vandemer tal-Europol u kollega tiegħu Fernando Rwissal l-ispiegazzjonijiet u tweġibiet li tagħna l-mistoqsijiet qegħdin eżatt fil-ħin skont l-aġenda tagħna hekk kif ġiet e, skedata sal-10 u nofs. Ġi suġġeriet suġġerut ukoll illi jitqassam dan ir-rapport lill-membri kollha tal-Kumitat Libe. Il-verżjoni stampata. Dan kollox qiegħed fuq il-website u tistgħu tippintjaw il-preżentazzjoni u l-slide li tajtkom tistgħu tiġbruhom permezz mill-uffiċċju tagħna, grazzi. let's move. Let's move to point number 10 in the order of the... Morru sal-punt numru 10 fuq l-agenda tagħna. Punt numru 10. Il-ħolqien ta' dan il-fond tal-azilu l-immigrazzjoni rapporter responsablija Sinjura Mirjam Dalli li edha hawnhekk magħna awk biex nisimaw fuq il-progress li eh, sar sissa fil-negozjati mal-Kunsill. Sinjura Dalli fidejk. Grazzi, President. U fuq il-regolament li toħlo dan il-Fond tal-Azilu l-Immigrazzjoni, sissa kanna tlet triologi laqat ta' triolog. U f'dawn il-ftit minuti santikom ftit fiex edin sissa Fl-ewwel trialgu aħna ppreżentajna l-prijoritajiet ta' dan il-Parlament fuq dan id-dossier kif ġi konfermat minn dan il-Kumitat u anke mill-plenarja. Aħna għandna solidarjetà dimensjoni esterna l-anijiet tal-fond u l-finanzjament tagħhom, il-prinċipju tal-partnership, il-fondi diretti għall-awtoritajiet lokali, il-resettlement, il-reporting u l-komunikazzjoni u anki il-revizjoni l-atti delegati dawn kollha huma prioritajiet Fit-tieni trialogu aħna provajna nimxu ftit iktar il-qoddim fuq numru ta' dawn il-punti li semmejt, speċjalment fuq il-kunċett ta' solidarietà, lan tal-fond, il-prinċipju tal-partnership u anki il eu Emergency Assistance Aħna edna li solidarjetà eh, tibqa priorità dan il-Parlament, suġġett li fuq qegħdin eh, naqblu kollha fil-Parlament Ewropew. L-istituzzjonijiet qed jaqblu li solidarjetà għandu jkun għan u għalhekk il-Parlament se jkompli jinsisti li dan il-kunċett jiġi bħala għan speċifiku fatt li dan ma jisirx ikunu għed morru l-ura u Alex se nkomplu fuq solidarjetà fil-laqat li ġejjin. Eh, l-anijiet tal-fond qed niddefendu l-pożizzjoni tal-Parlament ġifiri għanna ħames anijiet dak solidarieta u nisseparaw l-immigrazzjoni legali u l-integrazzjoni il-Kommissjoni u il-Kunsil ma jridux li il-solidarieta eh, għanda tkun speċifika bħala għan. Il-Parlament eh, qed eh, jitlob għal iktar ċarezza fuq il-fondi dak li qed imorru l-integrazzjoni u anki għal ehm, l-immigrazzjoni legali aħna naħsbu li eh, ovvjament mhux se naslu jekk mhux se naqblu fuq dawn l-affarijiet. Fuq il-prinċipju tal-partnership aħna ħriġna proposta ġdida biex naraw li ma jkunx hemm problem bl-artiklu 6 ta' CPR u jkunu xi jkunu riżultati ta' negozjani ta' CPR aħna rridu nżommu Eh, dan eh, il-fond u il konsilju titina pożizzjoni anki fuq il-finanzjament aħna diskutejna eh, mill-Parlament tinsisti li hemm bżonn naraw il-Parlament aħna għandna l-minimum percentage tal-ispejjeż fuq kull għan il-Kunsill ma jriċ minimum percentage fil-flessibilta u aħna l-minimum percentage naħsbu li l-aħjar mezz biex nizguraw li l-istati membri jgħatu il-kontribut tagħhom u jidan jagħmlu għal kulan tal-fond. Aħna diskutejna l-ħames elementi differenti u qed nisperaw li kunem progress fuqhom anki jekk qed baqax niddiskutu dwar possibilitajiet anki għal fondi li għandhom imorru għal aġenziji deċentralizzati li naraw il-budgets tagħhom jiżdiedu. Fin-negozjati kollha par rapporter jiena qed inżomm l-mandat li tani dan il-Parlament fil-ewwel eh, pożizzjoni li ħadna hekk qegħdin nagħmlu niddefendu ġifieri il pożizzjoni tal-Parlament matul il-laqat. Aħna nafu x'inhi, il-pożizzjoni tagħna hija pubblika, l-intenzjoni hija li aħna naqtfu kemm jista' jkun il-qudiem matul il-Presidenza tal-Finlandja u l-Parlament Ovvjament, jaf li ma nistawx nifirdu mill-MFF dawn id-diskussjonijiet. Għadbaqa e, problemi għaxem ċertu punti li l-Kunsilat mandux mandat biex jitwala li jom fil-ġemat li ġejjin se jkonna il-laqa li jmiss ta' trialgu. Grazzi, Sinjura Dalli, tal-li tajtna inti din il-ġabra fil-qosor ta' dawn il-negozjati li għadhom għaddejjin. Eh, tajjeb li nisimaw issa nisimaw issa l-shadow rapporters jekk għandhom xejdu sur Lenners tal-Pepeo. Jina ma kull rispett li f'dan l-istadju nistaw natu kontributana ħna shadows għax għadbaqanna divergenzi tana fuq il-kontenut imma rapporter għanda raġun Eh, għal dak li qalet, ġifiri, rridu naraw kif semmexxu dawn il-laqat ta' triologu spirtu tajjeb. Għaw xaħat tiħor, Sur Hook, mir Sur Markart tal-grupp tal-ħodor, mux bil-fors ti u ma jek tridu bil-qalb kolla. Jekk għattej li biex nitkellem jena se nħu l-opportunita għawnek Jiena kon nista ngħid li qed naqbel ma dak li għadek kemm spjegajt għan edin naħdmu verament tajjeb dawn in-negozjati bejnietna. Mhux se jkunu faċli imma dawn in-negozjati għax e, mux edin nitkalmu fuq fondi għal pajizi terzi b'dan il-font imma qed ngħidu li l-istati membri għandhom ikunu e, ikollhom il-mezzi biex ikunu lesti e, jaħdmu. U tajja jiġifieri li b'dan l-ispiritu nkomplu naħdmu. Iva, grazzi. Is-sur Kaffert, le? Sinjura Skebba, Sur Hawk, Hook, trid Bil-mikrofonu imma? skużawni mill-lider jien wasalt eżat fil-moment it-tajjeb hawnhekk. Nixtieq nisħa fuq il-fatt li din hija leġislazzjoni importanti ħafna, nixtieq nirringrazzja Sinjura Dalli li l-ġimgħa l-oħra rappresentatna kollha tajjeb, verament tajjeb, irrappreżentat il kulħadd u qalet eh, l-Kunsil u l-Kummissjoni l-pożizzjonijiet tagħna li qegħdin naqblu kollha fuqhom u kemm huwa importanti li dan il-font eh, għall-azillu, l-immigrazzjoni u l-integrazzjoni u nenfassizza dan il-parti tal-integrazzjoni li hija importanti ħafna għannis li jidħlu fl-Europa pala refugjati imma tajjeb li nintegrawhom u ma nħalluhomx jibqgħu qishom barranin f'pajjiżna. Kett nitkellmu fuq it-tfal li jmorru l-iskola, l-adulti li forsi jridu jitalmu l-lingwi fej irrisibu post fej jaħdmu hemm bżonn li verament aħna eh, nimmaġinaw soċjetà tagħna waħda bħala soċieta waħda. Is-solidarjetà l-artiklu 8 ta' tratta dejjem qed nisħu fuqu bħala bażi ta' kollox. Hemm bżonn li eh, nistanu bil ħarqa li naħdmu verament mod kostruttiv fil-qalimis. Iva, grazzi ħafna sur Signora Kemper mhux qed nara hawnhekk. L-assessur urbana l-gwe, ġifiri Jekk ma ħaddieħor li jixtieq jitkellem nistgħu nerġgħu lura inti rapporter. Għandek xi xtejt, forsi xi żid? Le, laqqas? Mela, għanna, suppost nivutaw fil-11. Imma l-ewwel ħanejdilkom x'inija l-iskadenza. Le, le, għad baqa' xi ħaġa oħra. Mela, għalissa m'għandniex skadenza peress li għadbaqa negozjati. Imma qabel naddu għal-vot għadbaqa punt ieħor, il-punt numru 11 li sepp posponuħa. Suppost kena għandi diskutuħ fil-10 nofs. Imma se niddiskutuh fil-5 nofs il-lejla il-punt ta' Tanja Fajjon dwar il-font tal-immaniġjar tal-frontieri dan il- Integrated Border Management Fund. Iġifri il-vot issa, il-votazzjoni, se namluha fil-11, għalek issa għadu ma sarux il-11, u mela, għadu ma sarux il-11, se jkunna niqfu, għaxek kim morru għal-vot issa, se jkun hemm membri li se jgħidulna li ma zammejdix mal-ħin ma kienu xaw, imma kullħat qed jaqbel li nivvotaw issa Le, mill-lider ma nistax nivvotaw wissa. Fil-11, niqfu ftit. u fil-11. Fil-11 eżat imma. Bekk natu ċans li l dawk in-nies li għadhom ma waslux jilħu jaslu sal-11. Grazzi li kulħadd.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 Dear colleagues, be welcome. Kollegi, nil-għawkom grazzi tal ġejtu, aħna għamilna waqfa biex nippermetu dawk il-membri li kienu se jiġu fil-11 biex jivvotaw biex jagħmlu dan. Vot qasir ta' fux, vot qasir. U nieqfu għawn bil-vot bat nerġaw nibdow fis-satej nofs. Se jkonna sessjoni konġunta minix se jizbal ma l-komitati fam fissa u nofs nerġaw nil-taqaw ma l-komitat deve u kol maħna vot asir għanna abbozza rekomandazzjoni ta' rapporter Jadviga Wisniewska Grazzi, Sinjura, għaxxol li għamilt u l-punt hawnhekk huwa biex nivvotaw il-konklużjoni tal-protokoll bejn Unjoni Ewropea, l-Konfederazzjoni tal-Iżvizzera u l-Liechtenstein dwar il-ftehim għal talba ta' l-azil li tkun ġi depozitata fil-pajis, fil-Iżvizzera, ġifiri għal talba għal tal-azil u l-aċċess fil-Eurodac imħabba il-forzar tal-liġi għan emenda wahda biss irridu nivutaw fuqa, unbat nivutaw il-rekomandazzjoni, la bot tagħha. L-ewwel vot huwa fuq l-emenda. du attenti, araw li għandkom il-vot elettroniku intom lesti għalih, kulħadd est Le, sur melo. Ntom l-estissa? votaw fuq l-emenda. Niftaħ il-votazzjoni. Il-votazzjoni maluqa. U l-emenda ma taddix. Now we vote the recommendation. That'll be the end of it. Issa nifutaw fuq il-dokument ta' la bozza rekomandazzjoni. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. U mill-lider din għaddiet bċertu saħħa kieku kienet edaw, il-senjura nifirħula, ingrazzjakom, grazzi, nifqwa.